ukoll barra l-Unjoni Ewropea m'għandix toqgħod lura milli tagħmel hekk. L-Ewropa għandha terġa' tisħaq fuq ir-rwol ta' protagonist fid-difiża tal-paċi fil-lvant nofsali li tiggarantixxi d-drittijiet tal-bniedem lill-3.6 miljun ta' immigranti jekk ħajkun hemm xi ħadd li ħajibda jsemmi ħafna sanzjonijiet ma nistgħux issa ninsew li l-Unjoni Ewropea ffinanzjat lil ankara u lit-Turkija permezz ta' bosta fondi, strumenti ta' għajnuna ta' qabel is-subija, għajnuna wkoll min-naħa tal-Bank Ewropew għall-Investimenti, anke għajnuna li ingħatat ta' parsi għar-refuġjati. Jina naħseb li rridu nwaqfu dan it-tip ta' eh, għajnuna minħabba li nkella ħanġibu eh, dan il-kontinent Ewropew wieħed Iżlamiku il-President eh, waqqaf li kelli u jgħidilha illi ħadd ma jista' jismaha. Grazzi ħafna sal-Onorevoli Kristoforu. Il-invażjoni tat-Turkija fis-Sirja qed iwassal għal attakk atroċi kontra l-umanità jiena naħseb illi wasal il-waqt illi nieqfu nitkellmu u nibdew nieħdu azzjoni tolleranza żero għat-turkija naħseb illi dan mhux attakk biss fuq il-kurdi iżda fuq l-umanità kollha minħabba li l-kurdi kienu qegħdin jgħinuna biex inwaqqfu lill-istat iżlamiku biex aħna nistgħu norqdu moħħna mistrieħ jiena naħseb iżda illi b'dak li qed jingħad illum aħna responsabbli għal dak li qiegħed jiġri t-Turkija fl-1915 eh, neħew ukoll erdu lil eh, għamlu ġenoċidju tal-Armenja fl-1974 attakkaw lil ċipru din is-sena wkoll kellna l-attakk fuq il-Kurdi issa jiena naħseb illi hija tal-mistija meta qed jintużaw dawn l-armi kontra l-Kurdi u xorta waħda għadna ma ħadniex azzjoni deċisiva biex titwaqqaf din eh, dan l-attakk fuq il-Kurdi is-sirjani is-sinjura fajon grazzi ħafna fit-tramuntana tas-sirja qed naraw illi kien hemm abbuż abbuż tal-waqfien tal-ġlied ukoll anke minħabba eh, l-appoġġ xorta li ngħata mill-unjoni ewropea naħseb li l-attakk mingħata t turkija huwa attakk kontra d-drittijiet fundamentali tal-bniedem u hemm bżonn ukoll li nieħdu azzjoni fuq il- permezz ta' sanzjonijiet eh, finanzjarji kif ukoll it-twaqqif tal-beħ tal-armi tan-nar jiena naħseb illi hemm ċertu affarijiet li ma jistgħux ikunu soluti ir-rabta ta' dan mal-gvern ta' Assad mhux ħajwassal għal aspirazzjonijiet tajbin naħseb illi t-tramuntana tas-Sirja flimkien mat tramuntana tal-Iraq u l żona tat-turkija li qiegħda fuq il-fruntiera mas-sirja xorta waħda bosta operazzjonijiet kontra l-kurdi hemmhekk u naħseb li dan ħajwassal għal ħafna iktar refuġjati u anke iktar konflitti fil-kuntest tar-reġjun jiena nixtieq inkun naf l-umanità tagħna lura fejn spiċċat tal-mistija din ħaġa Grazzi ħafna, Sinjura President, jiena smajt b'attenzjoni kbira dan id-dibattitu, aħna eh, ħassejna ħafna frustrazzjoni, iżda ma nistax ngħid illi maħniex qegħdin nesperjenzaw din it-tibat li qegħdin u din it-tibatija minħabba li jekk ma tkunx taħt il-bombi niżlin ma tkunx taf eżattament dan xi jfisser. Aħna konna nafu x'dak dak li ħajġi, konna nafu li ġihadisti perikolużi ħajppruvaw jaħarbu allura ħajwaslu għal rivitalizzazzjoni mill-ġdid tat turiżmu aħna nafu li l-ewropej tilfu l-opportunità li jippruvaw jieħdu azzjoni u jevitaw illi jieħdu azzjoni wkoll fuq il-minorenni jiena naħseb li kellna bosta opportunitajiet u F'din id-dinja globalizzata, il-vjolenza, il-diżastri u dan tip ta' konflitti strateġiċi jaffettwawna ħafna kif qed jaffettwawna aħna għal darb'oħra qegħdin nippruvaw nirregolaw kriżi migratorja li kienet minħabba azzjonijiet bħal dan. Issa jiena naħseb li jekk aħna maħniex ħanwaqfu dawn il-kontradizzjonijiet fil-politika tagħna esterna u tad-difiża żgur li aħna ma nistgħux inkunu kapaċi li nħarsu wiċċna mill-qudiem lejn il-ġejjieni għal minuta l-Onorevoli Aleksandrov Jordanov. Grazzi ħafna, Signora President. Is-sitwazzjoni nbidlet ilbieraħ. Putin u Erdogan ħadu dak li riedu. Bashar al-Assad jaqbel anki jekk l-iktar hu li għandu l-ħtija għal din is-sitwazzjoni. Il-politika tat Turkija mhijiex biss kontra l-Kurdi imma hija wkoll kontra l-Ewropa. Tmur kontra l-pożizzjonijiet tagħna. Għandkom bżonn tkun inkwetati sew so. dan il-proċess bejn ir-Russja u t-Turkija. Din mhijiex biss eh, diplomazija, dan huwa proċess ferm iktar perikolus, aħna nistgħu nofru s-soluzzjoni. Nistgħu nofru l viżjoni fuq kif nistgħu naslu għal soluzzjoni għall problema inkluż għall kwistjoni kurda imma dan ma jfissirx appoġġ għal partijiet tax xellug illi joperaw fuq it-territorju Tork. L-Onorevoli Ħajan Ilma. Grazzi ħafna, President. L-offensiva torka hija kontra l liġi internazzjonali wieħed ma jistax jaċċetta. L-Unjoni Ewropea sfortunatament baqgħet fil-marġni tal-kwistjoni spettatur biss waqt li r Russja, s Sirja, l istati Uniti anki l-Iran qed jorganizzaw huma l-affarijiet dan ir-reġjun. Iż-żejt Sirjan għandu iktar protetturi u drittijiet mir-refuġati jew il-Kurdi. Dawn tal-aħħar il-Kurdi li aħna għandna dejn kbir favorihom Għandna bżonn waslu messaġġ ċar li l-Kunsill, rappreżentanta għolja u l-Kummissjoni jagħmlu azzjoni iktar deċiżiva biex hekk intemmu din it-traġedja u t-Turkija tifhem il-limiti tal-operazzjonijiet tagħha. Dan ifisser azzjoni definittiva u politika komuni tal-Unjoni Ewropea anki jekk tfisser embargo tal-armamenti. Grazzi ħafna l-Onorevoli Grudler. Grazzi ħafna, Signora President din il-gwerra ġdida fit-tramuntana tas-Sirja l-inizjattiva tat-Turkija hija ksur tad drittijiet tal-bniedem internazzjonali. Din hija deċiżjoni unilaterali li tfisser li jkun hemm 3000 eh, nies illi kellhom jaħarbu minn djarhom fosthom ħafna tfal mhijiex ġlieda kontra t terroristi imma kontra l popli fejn hemm ukoll jgħix il-poplu eh, tal-Kurdistan illi jixtiequ biss illi jgħixu liberi u fil-paċi. U aħna ferm għandna ferm iktar seta meta aħna nħarsu lejn xulxin, meta nħarsu kontra xulxin, u għalhekk il-żona tas-sigurtà ta' 30 km illi qed jimponi ma ġibx magħha soluzzjoni sostenibbli Kemm hemm Sirjani tat Turkija illi jixtiequ jmorru hemmhekk bħala volontarji u id-dritt internazzjonali ma jipprojbixxi li jmorru rifuġati f'dik il-fruntiera u tmien snin wara l-bidu tal-gwerra il-kalvarju tas-Sirjani l-iktar tal-poplu eh, tal-Kurdi ma spiċċax. Grazzi. L-Onorevoli Lega għal minuta. Grazzi ħafna, President. Bla dubju ta' xejn fl-imħuħ tagħna illi l-Turkija tal-Erdogan m'għandix posta fl-Unjoni Ewropea u bl-invażjoni tas Sirja u juża l gwerra fuq it-terrur biex eh, iġal lin-nies jaħarbu minn djarhom u joqtol lin-nies għamilha ċara Erdogan illi huma ma jħobbx l-ordni ċivili bħal għamel fl-okkupazzjoni ta' ċipru illi ħaffer fil-EEZ eh, fil-żona eh, esklusiva ekonomika u l-ibħra territorjali ta' dan il-pajjiż u billi eh, Erdogan ukoll għamilha ċar daqs il-kristall illi hu jobot dak kollu illi tfisser l-Unjoni Ewropea l-Erdogan jobot il-ħajja Ewropea, demokrazija tagħna, il-libertajiet fondamentali, drittijiet tal-bniedem, il-libertajiet kif ukoll istat tad dritt. Ma jistax ikollu f'postu hawnhekk fl-Unjoni Ewropea Turkija ta' Erdogan u issa wasal il-waqt biex l-Unjoni Ewropea tispiċċa dawn il-taħdidiet mat Turkija. Grazzi. L-Onorevoli Arakova ċal minuta. Grazzi ħafna, Sinjura President. Eżis, kollegi, il-biċċa l-kbira tagħna probabbilment rajna l ktieb bit-titlu l-40 ġranet ta' Musadaħ tal-seklu li għadda l-ġenoċidju deskritt dan il-ktieb qed jerġa' jiġri ma nistgħux nibqgħu sieqta. Ma nistgħux naċċettaw fl-istess waqt illi gvern il-gvern Ungeriż fl-Unjoni Ewropea jappoġġa Eh, gvern awtokratiku illi ddikjara gwerra fuq il-Kurdi fis-Sirja u qed ikun qed iwassal għal destabilità fir-reġjun u għal kriżi umanitarja ħa nagħmluha ċara. Viktor Orban illi jikkwalifika r refuġati bħala edowa u jeddidna issa beda jappoġġja aggressjoni illi ġallu l-miet ta' luf ta' nies jaħarbu minn djarhom Fl-istess waqt palma politika barranija tal-Unjoni Ewropea taħdem miex ħaġa sostenibbli ma nistgħux inħallu politiċi bla skrupli li m'għandhomx iktar prinċipji jagħmlu parti minn din il-politika barranija tal-Unjoni għalhekk nagħmel appell il-Kunsill biex tieħu deċiżjonijiet maġġoranza kwalifikata minflok eh, unanimità. Grazzi. Grazzi, minuta l-Onorevoli Groschel. Ah, Grazzi ħafna, President. Aħna qegħdin naraw l-infern f'dan il siklu eh, mħabba il-ksur ta' titjiet tal-bniedem u drittijiet li huma eh, l bażi tal-ordni dinji attwali Qegħdin naraw dan f'stat tan-NATO li għamel offensiva militari. Turkija qed tgħid li trid tħares l-interessi tas-sigurtà tagħha imma aħna m'għandhomx inkunu eh, inġenwi. Qegħdin nitkellmu hawnhekk fuq l-interessi politiċi mingħajr limitu. U għalhekk m'aħniex nitkellmu fuq ġlieda kontra t terroristi għax eh, Turkija ovvjament qed tipprova qed tipprova teqret il-forzi illi kienu theddida għalina l ġellieda ta' Daesh u għalhekk ma nċedux għar rikat tat Turkija bil-miljuni ta' rifuġati li jixtieq eh, iwassal lill-Ewropa. Aħna min-naħa tagħna għandna bżonn nirrispondu għall-ambizzjoni eh, b'ambizzjoni għal din l-isfida Ovvjament hemm bżonn illi jkollna rrieda biex nagħmlu hekk. Grazzi ħafna għal minuta l-Onorevoli Mandel. Grazzi ħafna, Signora President. L-ewwel vittma eh, f'kull gwerra hija l-verità hekk jgħidu u din l-operazzjoni tat Turkija hija l-ewwel vittma, fil-verità l-ewwel vittma. Qegħdin jgħidu dan huwa eżerċizzju għal paċi mhux veru, mhux minnu, it-Turkija qed tinjora l valuri Ewropej. Ma nistgħux inkomplu nikkonsidraw it-Turkija bħala stat kandidata subija fl-Unjoni Ewropea. Ma nistgħux naċċettaw illi minoranza twaqqaf pereżempju l-Albanija u Maċedonja tat Tramuntana għamlu ħafna imma ma nistgħux naċċettaw dak li qed jagħmel it-Turkija għandna bżonn nisospendu t-taħdidiet tas-sħubija għandna bżonn li jkun hemm dan l-embargo ekonomiku nafu illi nofs il-popolazzjoni tat-Turkija ma tappoġġjax il-gvern attwali. Naħsbu li għandna bżonn waslu messaġġ ċar fisem iċ-ċittadini Ewropej. Eh, L-Onorevoli Andrew Lakis. Grazzi ħafna, President. Xi sena sena u nofs ilu konna qed niddiskutu fuq l-invażjoni torka fl-Afrin mill-ġdid. L-unika ħaġa li nbidlet l-isem. Issa għandna m'għandniex iktar paċi f'dan ir-reġjun u l-komunità internazzjonali nazzjonali u l-atturi ġeopolitiċi l-kbar tar-reġjun qegħdin jattakkaw il-Kurdi illi huma dawk illi jġildu kontra l-ISIS. Għandna kriżi umanitarja mhux rebbija ta' paċi kif qal is-sur Erdogan għal din l-inkursjoni bċerta ironija għandna bżonn ngħaddu għall-azzjoni b'sanzjonijiet immedjati għax l-embargo iwaqqaf il-fornitura tal-moment minn pajjiżi kollha ma xi nitkellmu biss fuq ordnijiet ġodda u għandna bżonn nimponu sanzjonijiet fuq dawk li għandhom responsabilità għal din l-invażjoni. Sanzjonijiet ġodda ifisser li l-Ewropa tagħmel dak li qed tgħid. L-Onorevoli Van Dalen għal minuta. Grazzi ħafna President Bl-irtirar tat truppi Amerikani mit-tramuntana tas Sirja, il-President Trump ħalla lil kurdi u l-insara waħedhom. Dan il-ftehim il-mexxej Amerikan bl-erf tiegħu kollu għamel ma' Erdogan mhux qed jopera sew. So. U sfortunatament il-Kunsill tal-Ministri tal-Affarijiet Barbanin adotta pożizzjoni ta' stmerrija fuq l-embargo tal-armamenti. L-ambaxxaturi qegħdin jintalbu jispjegaw is-sitwazzjoni ma ma jfisser xejn għall insar għall kurdi fir-reġjun wasal il-waqt biex l-Ewropa tadotta pożizzjoni b'saħħitha e, fir-relazzjonijiet kummerċjali u ekonomiċi mat Turkija li għandhom bżonn jitwaffqu mhux jiġu sospiżi biss il-Kurdi u l-insar għandhom bżonn jiġu appoġġjati fejn hu possibbli. Grazzi eh, l-Onorevoli Bali għal minuta. Grazzi ħafna. Naħseb hemm bżonn li ħaġa waħda tkun ċara għalina l-kolm se jkun hemm soluzzjoni militari għar-reġjun, l-unika soluzzjoni possibbli hija waħda politika illi dan se jiġri biss jekk ninvolvu l-ġlus maquda li kważi kważi ma semmejniex tal-għodu. Issa fuq l-invażjoni tas Sirja bl-appoġġ tar-Russja qegħdin naraw l-aħjar alleat tagħna illi qed jiġi abbandunat waħdu qed naraw Erdogan u Putin li qed jiddividu jaqsmu s-Sirja waħedhom aħna m'għandniex il-kompetenzi fir-reġjun m'għandniex preżenza tlifna l-opportunità. u m'hemmx kompetenza trasferita l-iktar arma kbira tagħna sanzjonijiet ekonomiċi u wafqa għal fornitura tal-armamenti din hemm bżonn tkun reazzjoni Ewropea jekk tassew għandna bżonn ikollna rwol sinifikanti madwar id-dinja l-Onorevoli Zojdo Alvarez għal minuta. Mikrofonu jekk jogħġbok għall-kellim. Iva, grazzi ħafna, Signora President. Fid-debattitu tal-lum, din nuru illi l il fatti gravi ħafna tal-inkursjoni militari torka fit tramuntana tas Sirja għandha konsegwenzi drammatiċi soċjali, politiċi, kif ukoll ekonomiċi. Imma jiena wkoll nixtieq nifoka fuq il-eluf ta' terroristi tal-ISIS li għandhom passaport Ewropew li jistgħu jiġu lura fl-Ewropa bil-kriżi ta' sigurtà fl-Unjoni Ewropea kollha kemm hi. Sinjuri, għandna iktar minn eh, eh, terrorista li jistgħu jiġu hawnhekk fl-Ewropa ma nistgħux nippermettu ħaġa bħal din. Spanja aħna rajna eh, xi bit-terrorizmu ta' leta bil-luf ta' vittimi imma Mbagħad kien hemm il-ħidma tal-forzi tas-sigurtà mill-ġudikatura, l-istat tad dritt u l-appoġġ ta' soċjetà ċivili Spanjola u għalhekk fid ta' din l-esperjenza biex niġġieldu kontra terrorizmu l-Unjoni Ewropea għandha bżonn politika esterna tas sigurtà u tad difiża ferm iktar ambizzjuża u kompjuta biex hekk dawn il-ġellieda tal-ISIS ma jkunux jistgħu jagħmlu atti ta' terrorizmu hawnhekk. Grazzi. Onorevoli Lopez, grazzi ħafna, Sinjura President, illum nebatu messaġġ b'saħħtu qawwi tar-rifjut assolut tagħna għal din l-invażjoni militari tat Turkija fil-Grigal tas-Sirja. Din hija deċiżjoni li eh, turi l-mekkaniżmu tal-ġnus maquda tan-NATO illi għandu konsegwenzi umanitarji grafi ħafna li twasal għall instabilità fiż-żona u mhux biss tipprovoka imma ġib magħha ovvjament u tkompli magħha it-tindif etniku kif ukoll eh, eh, eluf ta' nies illi kellhom jaħarbu minn djarhom li ma kollha vittimi kurdi li huma l-alleati tagħna li jġildu eh, kontra l-ISIS u bebir benefiċċju ovvjament ċari għal Putin, għal Assad u għal dawk fir-reġjun aħna għandna bżonn nirrispondu b'mod qawwi u nużaw l strumenti kollha tagħna biex nipprevenu eh, nipprojbixxu l-armamenti, il beħt tal-armamenti lejn is-Sirja u lejn it-Turkija u biex nwafqu wkoll il-proċess ta' sħobija tat Turkija fl-Unjoni Ewropea. Grazzi. Mr. Bilczek, one minute. Mr. għal minuta. Thank you, Madam President. Um... Signora President. Int għal pero mill-ġdid. L-invażjoni ta' Turkija qed poġġi f'teddida l stabilità tar-reġjun. Dawk li jridu jiskattaw konflitt ikbar fil-Vant Nofsani u allura huwa fl-interess essenzjali tal-Unjoni Ewropea illi niġġieldu għall-integrità territorjali tas-Sirja. Ma nistgħux naċċettaw illi jkun hemm it-tfassil mill-ġdid tal-frontieri b'din eh, turija ta' forza dan huwa punt ta' sew importanti xi ħaġa li rridu eh, ma naċċettawx u bekk l-embargoes, is-sanzjonijiet finanzjarji u anki s-sospensjoni ta' taħdidiet ta' adeżjoni huma l-inqas affarijiet li nistgħu nagħmlu affarijiet però rridu nagħmlu issa. Issa rridu niġġieldu għal valuri Ewropej fil-viċinat tagħna ma nistgħux nippermettu iż-żieda ta' preżenza torka fil-viċinanza tagħna. Dan huwa fl-interess essenzjali tagħna tal-Ewropa. Grazzi l-Onorevoli Majorino. Erdogan għamel qatt ta' aggressjoni Bħala parlament dan irridu nammettuh u allura tweġiba trid tkun b'saħħitha. Sa issa l-Ewropa batit biex issemmi l-leħena leħen wieħed, leħen ċar. Fil-fatt m'għandniex bżonn kundanna ġenerika. Neħtieġu azzjonijiet ċari l-intervent militari tat-Turkija trid iġib magħha sanzjonijiet kummerċjali l-embargo tal-armi interventi biex il-vittmi ewlenin ma jitħallewx weħedhom jiġifieri n-nisa l-irġiel tal-poplu kurdu pal kurdi bħall Edwin Kalaf U allura interventi immedjati fil-post poplu, il-poplu kurd li lilhom rridu nurhom solidarjetà. L-ewwel intużaw dawn biex niġildu terrorizmu, u mbagħad tal-mistħija dawn eh, abbandunajniehom. u allura l-Erdogan qed jirrikatta l-Ewropa bir-refuġġati. Irridu bekk niddeterminaw eh, mod kif inwaqfu l konflitt u waqfu l-armata torka. Minuta is-sur Kefaloġġannis. Grazzi, President. Taħt l-iskuża tal-Kurdi li jgħixu fis-Sirja, nistgħu ngħidu li dawn huma terroristi? Rajna li t-Turkija invadat il-reġun u komplet bil-operazzjonijiet tagħha. Issa l-vittmi huma nisa u tfal. L-istess pajjiż fl-1974 bl-użu ta' l-istess skuża kien hemm l-invażjoni tar-Repubblika ta' Ċipru u minn dak iż-żmien law jokkupa 40% tat-territorju tal-Gżira. Naqblu mal-deċiżjoni tal-Kunsill li tikkundanna din l-invażjoni beluf ta' vittmi u bekk tana kolli perikola l-ġida kanana kontra l-ISIS u hija u wkoll kontra s-sigurtà tagħna tal-Ewropa. Għandna nikkundannaw dan l-attakk mingħajr l-ebda preġudizzju. Grazzi ħafna is-Sinjura Marques għall minuta Grazzi President. Fl-2016 l-Unjoni Ewropea firmat mat Turkija EU Facility bilan illi jkun hemm appoġġ għar madwar 3.5 miljun refuġjat li qegħdin fit-Turkija, però kienet il-viżjoni limitata tal-ftehim ta' Dublin illi wassal illi s-sitwazzjoni hija staġnata li hemm nuqqas ta' solidarjetà ta' xi wħud mill-pajjiż tal-Unjoni Ewropea. U b'hekk rajna illi hemm bżonn illi naċċettaw dan il-mekkaniżmu. It-Turkija b'mod sistematiku irrikattat l-Unjoni Ewropea dejjem għeddiet illi kienet se tiftaħ il-porti u tkompli tagħmel hekk ukoll kompli din it-teddida Teddida qed issemmi kwistjonijiet ta' sigurtà u b'dan l-argument issa invadiet il-grigal tas-Sirja. Però ma nistax noqogħdu ma ngħidu xejn, aħna unjoni Ewropea rridu nużaw l-influenza tagħna naħdmu mal-Nazzjonijiet Uniti biex naslu għal slim f'dan eh, dawn inħaħat tad-dinja. L-Onorevoli Kelly għal minuta. Grazzi ħafna, Signora President. Mhux ta' li l-Parlament ninaqdu flimkien u nitkellmu bl-istess mod dwar dan il-punt, però hekk qed nagħmlu llum minħabba s-sitwazzjoni fil-Grigal tas-Sirja u niftimu għalfejn dan qed isir. Donald Trump irtira t truppi tiegħu f'daqqa waħda biex jaċċerta li iżomm ġbija tiegħu. Rajnijom issa riżultati. Xi ħaġa li issa ilha sseħħ u ilha sseħħ ġenerazzjonijiet. Għandna mijiet ta' eluf fil spiċċaw bla u ISIS se terġa' tirritorna. U allura rridu nagħmlu l-almutana nipprevjenu l-esportazzjoni ta' armi lejn it-Turkija u nqisu l-għajnuna finanzjarja li qegħdin nagħtu insibu soluzzjoni politika taħt l-auspiċi tal-Nazzjonijiet Uniti. Minuta Sur Peters. President, ħaġa tajba illi nistgħu nibatu messaġġ ċar li turkija mill-Unjoni. Il-abbozza riżoluzzjoni qed tagħmilha ċara din il-ħara ħaġa ġifieri kemm issa huwa diffiċli l-adeżjoni tat-Turkija. L-appoġġ tagħna dejjem tkun mingħajr kundizzjonijiet. Ovvjament it-Turkija Pero suppost qed taħdem għal standards Ewropej, però ma nistax inkomplu nħallsu għal dan l-appoġġ din il-kriżi fis-Sirja huwa wkoll mument fejn intebħu li għandna bżonn strateġija Ewropea ta' difiża politika tas sew saħħita tal-migrazzjoni biex l-Unjoni Ewropea tkun tista' issib soluzzjoni ta' slim fis-Sirja bħalissa qed tiġi ċestita mill-armata ta' pajjiż ieħor. Dun ukoll mod kif nistgħu nġibu stabilizzazzjoni fil-pajjiż u biex ma jkunx hemm aktar vittmi. Grazzi, minuta is-Sur Furlas. Grazzi President. Qegħdin indawru wiċċna lem meta jsir rejat dawk li ġildu kontra ISIS qed inħalluhom għarrieħhom. U issa qegħdin ngħidu x'miżuri se nintroduċu. 45 sena ilu t Turkija sejħet l-invażjoni ta' pajjiżi bħala intervent ta' paċi. 45 sena wara għatem 200.000 rifuġġat u persuni nieqsa. U għalmet namlu palissa 45 sena ilu Turkija kompli bl-invażjoni tagħha. U hekk qed nagħmlu issa qed indawru wiċċna l-aħħar oħra. Situazzjoni simili din għal ta' ċipru l-1974. Ir-rejat sar u ħadd ma ġie kustigat u għandna responsabiltajt terribli l-Ewropa hija nieqsa. L-istorja se tiġġudikana. Grazzi ħafna, Sinjura Bentela, minut. Grazzi, Sinjura President. Qed nitkellmu fuq dak li qed tagħmel it-Turkija fil-Sirja tat Tramuntana s-sitwazzjoni s'issa fil-passat kienet li is-Sirja u l-interessi eh, ta' l-Ewropa eh, anki kien hemm l-Istati Uniti u dejjem isu Assad kien u jiddeċidi kollox u aħna qegħdin biex ngħinu. Dak li ngħidu fil-PPE inna nejduħ bżon li konna struttura, ġifiri eh, Ministeru ta' Difiza, eh, Kunsil ta' Sigurta tal-Europa biex inkunu nistaw nilqaw meta jinqalaw dawn it-tipi ta' krizi, din it-tip ta' krizi. Hemm bżonn irridu ikollna wkoll żona ta' protezzjoni u nilqu deċiżjonijiet fuq livell Ewropew. Din is-sitwazzjoni wieħed ma jistax jaċċetta il-torok irridu inwaqfuhom. l etnik cleansing mhux biss nikkritikaw ngħidu kontrih, imma rridu naraw kif jitwaqqaf. Ejja nimxu l qoddim nieħdu deċiżjoni deċiżiva lejn unjoni politika. Issa niġu għal KHDI għanna 16 il-ruħ li jishtiqu jitkellmu fil-16 eh, il-talba, mux kullħat se jkollu ċans għalek nibdow nisimaw Sinjura Vosenberg. Minuta. Għanondas to dietnes dikju. Isevali sti vorja Sirija skorponda stana. Grazzi ħafna. Situazzjoni i kifini it-Turkija abdet u daħlet fil-Sirja. Riżultat ta' dan hemm eluf ta' refuġjati, ksur ta' tridiet tal-bniedem, ħajjiet mitlufa. L-Unjoni Ewropea hawnhekk għandha r-responsabilità xterfa politika tat Turkija b'din l-azzjoni qed naraw li marret kontra il-liġi internazzjonali Għalhekk irridu naħsbu għas-sanzjonijiet. Il-flus irridu għom lis soċjetà ċivili. It-Turkija hemm bżonn terfa r responsabilta ta' dan kollu ma tista' qatt tkun parti minn din il-familja Ewropea. Thank you, Madam President. Sinjura, l-operazzjoni militari fil-grigal ta' Sirja u l-konsekwenzi tagħha dan id debattitu tal-lum jiena naħseb kikun aħjar kieku ngħidu li din mhux xi operazzjoni militari biss. Hija invażjoni militari u l-konsekwenzi tagħha m'għandhom mhux biss fuq is-sigurtà il-fatt li huma arqubina anki jew nkella biex naraw li l-Istat Iżlamku jinqered. Din l-invażjoni tat-Turkija qed naraw li hemm reati kontra l-umanità l-ethnic cleansing anki biex jihdu territorju fis-Sirja. Hija l-istess pa l-okkupazzjoni ta' Turkija f'Ċipru, fit-Tramuntana ta' Ċipru. Imma aħna nistgħu nimponu li kunem hemm l-embargo tal-armamenti, nistgħu nkunu ta' dannu fl-ekonomija ta' Erdogan u l-kriminali min jagħmel ħażin hemm bżonn jitressaq il-qorti. Sinjura Bilbao Barandika l-minuta. Nirringrazzjak, Sinjura President. Jiena hawnhekk nixtieq ngħid li aħna niddenunċjaw ehm, l-attak ta' Turkija ehm, tmur kontra l-liġi internazzjonali, hemm ħafna vittmi u persuni wkoll li żewġ miljuni ta' refuġjati fejn il-Kurdi, eh, l-Arab, nis ta' ġnu soħra jgħixu ta' popolazzjoni toħra jgħixu flimkien fil-paċi u jridu jieħdu dan it-territorju. In-NATO hemm bżonn ukoll tindaħal. Il-komunità internazzjonali u hemm bżonn li tara li jkun hemm soluzzjoni diplomatika flimkien mal-azzjoni umanitarja naraw li kun eh, fl-Unjoni Ewropea rġew jiġu lura dawk it-tfal ta' eh, li ġew mill-familji tal-ġellida tal-ISIS. Europejską. Mam instrumenty, mamy narzędzia. Signora President, nirringrazzjak. Anna il-mezzi, għanna strumenti biex nindirizzaw din il-problema x'jiġri dejjem ta' qudiemna tkun il-Russja għandhom vantaġġ fuqna u dan ta' min jiddeploraħ. L-Ewropa se soffri mill-konsekwenzi ta' dawn il-konflitti fil-vant nofsani, aħna hemm bżonn inaġixxu ukoll mux nitkelmu biss, hemm bżonn l-azzjoni nieħduha biex dan il-konflitt naraw li jispiċċa u il-vitmi x'se nagħmlu dwarhom il-Kummissarju Skilinides nixtieq nirringrazzjax qiegħed verament jaħdem favur il-vitmi. Imma fil-vant nofsani, fis-Sirja, min jagħmel jetem n-nies li jaħdmu hemmhekk eh, volontarji, hemm il-missjonarji, anki minkejja il-periklu. Issa jmiss, is-sur Papa Dimulis. Grazzi. Signora President, klim u klim biss. L-Erdogan jinvadi Sirja. Ovvjament, bil-barka bil ta' uh, ta' Trump, mbagħad jiffirma eh, ftejmit ma', ma Putin, ma, ma jiġux rispettati liġijiet internazzjonali u anki kontra il-ftejm li kellu magħna l-Unjoni Ewropea hija ridotta għal non-entity miex rilevanti għawnek. Irridu nazbu f'sanzjonijiet l-embargos tal-armamenti, il-deċizjonijiet li jista' jieħu l-Kunsil ta' Sigurtà. Nafu li issa wasal iż-żmien biex dawn il-miżuri jitħlu fis-seħ u rridu niżguraw li Franza u l-Ġermanja ma jinteressawhomx biss bil-interess ekonomiċi tagħhom. Grazzi, Sinjura President, kollegi. L-invażjoni ta' Turkija fis-Sirja bżonn niddeplorawha, nikkundannawha il-Kurdi li kienu huma li ġildu kontra l-Istat Iżlamiku, il-ġellida tagħhom issa ta' dawn tal-aħħar issa eh, sabu ruhom ħilsa. U x'li ngħidu fuq ir-refuġjati? Nies qed imutu, nies qed ibatu, nies innoċenti. Il-Turkija issa nafu ħaġa tajba li waqfet l-azzjoni militari għax kien wara pressjoni mill-Istati Uniti il-żona ta' sigurta hija ħaġa tajba ma jrid ikun hemm forzi internazzjonali li jħarsuha u mhux il-militar ta' Turkija li jagħmlu dan. L-invażjoni ta' Turkija ma nistawx inqisuha bħala xi qatt uniku. L-Turkija issa ilha taġixxi b'dan il-mod. Qed naraw li m'għandix il-valuri Ewropea Ewropej li suppost qed tgħid li għandha. Sinjura Ward, miljuni ta' nis li jiġu minn komunitajiet differenti, etniċi u reliġjużi, huma medda elu, eh, eh, xiren ta' eluf Eh, ta' nies iridu jitilqu minn fejjejxu. Dawn l-attakki qed isiru mill-militar ta' Turkija. L-idea hija li jkun hemm l-ethnic cleansing u anki jiġifieri l-popolazzjonijiet li jinbidlu. Jiena hawnhekk qed nitlob li t-Turkija tiqa f'mod immedjat l-invażjoni li qed tagħmel fil-Sirja tal-Tramuntana u li jkun hemm no fly zone, sanzjonijiet kontra t Turkija, il fat li nirrikonoxxu l fat li Turkija issa qiegħda eh, tagħmel reati kontra l-umanità għal e, nusra ISIS u anki l-gruppi terroristiċi oħra li jissa huma ħielsa l-amministrazzjoni tal-Sirja tal-Grigal li jgħixu f'din iż-żona hemm bżonn ikunu autonomi il-President twaqqaf l-Sinjura milli tkompli titkellem. Sinjura Ward, kulħadd rrid ah, ikollu ċans li jitkellem. Issa l-minuta is-Sinjura Joveva. Grazzi. Grazzi ħafna, Sinjura. Jina d-dizoluzzjoni naqbel maħħa anki il-proposti li qed nagħmlu l-appelli li Turkija anki ġifiri li nifrizaw il-fondi għat Turkija minnaħa tal-Kommissjoni dawn il-fondi ma jistawx jintużaw biex jifinanzjaw il-militar. Il Erdogan mandux jirrikattana il-problemi ta' sigurta tar reġjun li huma ribtana ħafna qed naraw li huma pajjiżi terzi li jridu jħarsuhom id-deportazzjonijiet il-qtil inutli ta' nies u katastrofi oħra. Dawn l-affarijiet m'għandhomx ikomplu jiġru, hemm bżonn nifriżaw il-flus kollha u ikonna l-embargo għall-armamenti. Bżon li ikun hemm minnu fl-out zone u anki il-żona ta' sigurta imħarsa biex nusma' Iva li Issa, mill-lider, Turkija se tieqa fl-offensiva tagħha, imma xi fisser dan, in-nies li jgħixu f'dawn l-inħawi se jkomplu jgħixu fil-biża' ma jafux se jiġri, hemm bżonn li jkollna politika Ewropea komuni tal-politika Borranija li tkun tista' titħaddem f'sitwazzjonijiet bħal dawn. Signora li miss Iva l-intervent militari fis-Sirja mhix xi ħaġa li se jieqaf. Dan ilu għaddej għal tmien snin hemm minnu responsabbli l-Istati Uniti u anki l-poteri kbar tal-Unjoni li flimkien ma' NATO, membri tan-NATO pat-Turkija u eh, l-Iżrael, l-UAE, Qatar u l-Arabja Sawdita organizzaw dawn il-gruppi armati li joqtlu n-nies u, jisfurzaw in-nies biex jħallu il-postijiet fejn joqogħdu. Bekk iġifiri il-popolazzjoni kif nafuha ikolla eh, titħarbat. L-istati membri li mhux qed jgħidu kif eh, jaħsbuha fuq din is-sitwazzjoni huma ipokriti bżon li din eh, l-aggressjoni kontra is-Sirja tiqaf. Hemm bżonn integrità ta' dan il-pajjiż jiġi mħares kont ġifier l-Karta tal ġlus Maquda u l-Liġi Internazzjonali. Is-Sinjura Kniċi. Nirringrazzjak, President, f'dan id-debattitu jiena nixtieq infakkar li l-ewwel vittmi eh, ta' din l-offensiva militari ta' Turkija huma it-tfal u l-Unjoni Ewropea tal-2008 fuq il-tfal li jisibu fil-konflitti nafu ġifiri kemm ibatu. U dak li qed jiġri fis-Sirja eh, dan juri. Eh, UNICEF qed jgħidu li f'dan l-inħawi hemm 70,000 tifel u tifla li huma displaced. Hemm ħafna iktar tfal li dalwaqt se jkollhom bżonn l-għajnuna umanitarja. Konvenzjoni tal-ġnus Mauda dwar id-drittijiet ta' tfal li se niċċelebra t-30 anniversarju tagħha, naraw li hija l-paċi li tkun hemm iktar sforzi dan dejjem irridu naraw li t-tfal li eh, jiġu eh, protetti it-tfal jibqaw tfal f'kull situazzjoni u għadover tala nidu proteġuhom. Is-Sinjura Wallis għal-minuta. Sinjur Wallis, grazzi. Eh, Turkija daħlet fis-Sirja. Ksur ta' liġi internazzjonali invażjoni mhux il-Kurdistan, is-Sirja qed tinvadi l-integrità territorjali tas Sirja sta għas-Sirjani li jiddeċidwa. 50% fil-mija tal-Kurdi jiexu fil-Turkija isu sista ta' l-apartheid meta l-PKK marru jġildu kontra il-terroristi dan kollox son bat imorru l-ura f'pajjiżhom u jitqis huma bħala terroristi l-Europa dan l ħar sentej ta' 6 biljun l-Turkija biex tejnom eh, bil-problema tal-immigranti. Imma l-Europa hemm bżonn verament qis dak li qed tagħmel. Is-Sinjura Grappini l-aħħar kelliema tagħna. Grazzi ħafna, Sinjura President, Sur Kummissarju. Issa inti hawnhekk għandek iċ-ċans għall-unanimità smajna li l-Konsil u l-Kommissjoni jikritikaw jew kritikaw din l-invażjoni u l-attak ta' Turkija qed nagħmlu l-istess ħaġa ma' dan il-kritika bizzejiet għandna rezoluzjoni li se nivvutaw favorija għada imma dan bizzejiet l-Unjoni Ewropea flimkien ma' entitajiet internazzjonali għandhom l-obbligu li jindaħlu, jintervjenu. Turkija huwa pajjiż importanti anki bħala suq, imma xirridu aħna li niżviluppaw li l-ekonomija u suq intern jew id-nies. In-nies, in-nisa tfal qed immutu. Kif se nipprotuġuhom? Aħna rridu niżguraw il paċi u sigurtaw kif qal Sur Juncker il bieraħ fil-Unjoni Ewropea għandna l-paċi ma dan biżejjed għanna responsabilta internazjonali u rridu namlu ħafna iktar minn rezoluzzjoni. Sinjura Tuparajnen issa għannom tal-reprezentant Oli tal-affarijiet barani. Abuse was very useful and Grazzi, ehm, ħafna um, mill-opinjonijiet kienu eh, eh, faqtom nixtieq neħu din l-opportunità biex nirringrazzja l-membri onorevoli għal suġġerimenti, l-kummenti u dak li għettu l-azzjoni unilaterali ta' Turkija fil-Sirja wassal għal għal għadbatija mux ħacċettabli fost l-lumani imajna eh, l-attak kontra d dajx u jeddet il-sigurezza um, maħna u bekk il-qed inħeġġu l-Unjon eh, it-Turkija biex twaqqaf l-azzjonijiet tagħha u illi tirrispetta il-liġi umanitarja internazzjonali. Il-Kunsill Ewropew kif tafu se tibqa' informata dwar dan. L-Unjoni Ewropea tibqa' impenjata fl-isforzi biex nindirizzaw il-kriżi serja tal-immigranti u tal- tal-umanitarja. Aħna ninsistu fuq l-aċċess eh, sigur għal dawn il-persin, dawn il-persuni biex eh, dawk li jagħtu għajnuna lil dawn il-persuni fil-post. Jina eh, il-protezzjoni tal-pajsan għandhom għandha tibqa tal-ikbar priorità. Issa frigwad tal-ftejm ta' soċja, tal dan il-lejl li deeskalazzjoni tal-ostilitajiet fil-finata fuq ta' Sirja se eh, nittamaw li bekk ikun hemm inqas patija u nsalvaw iżjed eh, persuni u bekk nilqawh bħala eh, tentattiv biex inwaqfu l-vjolenza attwali et nistaw nistennaw li dan se jieħu żmien biex il-konsekwenzi ta' soċi ehm, jinħassu. Iżda ħaġa ma nbidlitx dik li jem, dak li jem bżonnu biex imwaqfu dan il-konflitt il, il fis sirja jiġifieri ftehim mal sirja kollha negozjata, negozjat mis sirjani għas sirjani skont ir rezoluzzjoni tal- tal tal-ġuns maquda eh, tal eh, numru 2254 il-partiti kollha għandhom joqogħdu bil-qeda u eh, biex joħorġu soluzzjoni fit-tul. Nixtieq nesprimi l impenti għaj biex ikonna soluzzjoni paċifika fit-tul fis-Sirja. Grazzi ħafna Ministru Tubrajnan u nirringrazzja il-Kommissarju Seneridis li kien hawnhekk fal-preżenti għad-dibattitu u li kien jisimgħu id-dibattitu huwa malu ċevejna seba' riżoluzzjonijiet tal-vot, il-votazzjoni sesseħ għada l-votazzjoni issa se jkollna votazzjoni tal-vot. Grazzi.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 Mela, għandi xistqarijiet x'namel u net fil tal-elezzjoni tal-Ombudsman fis-16 ta' Settembru. Intkom ġejtu informati mill-President fil tal-ftot ta' proċedura l-elezzjoni tal-Ombudsman. Sal-data tal-eloq ta' 30 ta' settembru il-President irċieva ħames nomini u jikkonsidrom kollha ammissibbli. Il-kandidati eh, bordni alfabetika u hija Sur Giuseppe Fortunato, Sinjura Giulia Lafranc, Sur Nils, Nils Musnix, Sinjura Emily O'Reilly u Sinjura Cecilia Wilkstrom.